li nisma oddejat minn naħatakom sabiex anki f'din il-krizi ekonomika nkunu nistaw nużaw il-rizorsi li għanna b'mod iktar effettiv. Grazzi. Thank you, Mrs. Vice President. Grazzi ħafna, issa sinjuri, dan id-dibattitu huwa għamalu u naddu għal punt li mis fuq l-agenda tagħna. Din hija stqarrija mill-Viċi President tal-Kommissjoni Eh, mir-rappresentant Oli, viċi president tal kummissjoni rappresentant Oli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika tas-Sigurtà dwar is-sitwazzjoni fil-Kod d'Ivoire. Signora Ashton, Grazzi, Signora President, onorevoli membri, il-situazzjoni fil-Kod d'Ivoire hija waħda prekarja għall-aħħar u l-ħajja ta' bnedmin ta' ċittadini hija medda u anke ta' ħafna ċittadini Ewropej li qegħdin jgħixu hemm u jaħdmu f'dan il-pajjiż. Hemm ħafna kwistjonijiet importanti mhux biss ir-wol tal-Kod divwar fl-Afrika, imma anke xogħol li jsir mill-komunità internazzjonali f'dawn l-aħħar 10 snin biex ikun hemm riżoluzzjoni tal-kriżi u it-titjib il-ħajja mek l-elezzjoni presidenziali ilhom jistennewhom mal bosta snin u fl-aħħar mill-aħħar huwa mertu tal-ċittadini fil-Kosta tal-Livorju li jaħmu ma'ġnus ġnus maquda mal-Komunità Internazzjonali mal-Unjoni Ewropea b'mod partikolari u il- il-President ta' Burkina Faso illi eh, saru dawn l-elezzjonijiet il-kandidati kienu qablu qabel dwar kif kienu se jseħħu regoli li kienu se jseħħu skontom il- eh, l-elezzjonijiet u kienem min ukoll kien maħtur biex jiċċertifika r-riżultati intbat operazzjoni taħt it tmexxja tas-sur Preda li huwa membru ta' dan il-Parlament u din il-missjoni qalet illi l-elezzjonijiet saru b'mod demokratiku u jiena nirringrazzja Sur Preda u nifirħilhom lilu l tim tiegħu għal kuraġġ tagħhom u għax-xogħol eċċellenti illi jagħmlu f'ċirkostanzi jek diffiċli il-riżultati ġew mħabra. Eh, mħabbra u ġew ċertifikati mir rappreżentant speċjali ta' segretarju ġenerali tal-ġnus Mauda President Barroso u jiena konna fost l-ewwel illi fraħna lil President Wattara għar-rebħa tiegħu il-komunità internazzjonali kienet unanima li li rrekonnaxxiet lilu u il-partit tiegħu konna ċari fil messaġġ illi eh, li batna illi il-President Ottara huwa il-President leġittimu tal-Kosta tal-Livorju sa fit-3 ta' Deċembru kien hemm dikjerazzjoni wkoll li ma ma kienitx ambigwa aħna qed nistennew li l forzi politiċi kollha jirrispettaw il-riżultati tal-elezzjonijiet fil-Kosta tal-Avorju. Issa hemm bżonn illi ikun hemm trasferiment tas-seta mingħajr eh, mingħajr violenza. Dak entitajiet Afrikani diġa ħadu sanzjonijiet fuq il-Kosta tal-Lavorju u l-Unjoni Ewropea lesta li tieħu responsabiltajiet tagħha b'miżuri immirati u aħna dan diġa għadni bla tlaqli fil-Kunsill mal-Ministri eh, tal-affari barranin Ewropej, pero aħna lesti wkoll illi nieħdu miżuri biex nappoġġaw lill-awtoritajiet li ġew eletti b'mod legali. Eh, dak li qed jiġri fil-Kosta tal-Lavorju eh, qed isegwu ħafna nies fuq il- xena internazzjonali u ħafna u koll eh, eh, ħafna minn u koll pajjiżi wkoll huma għaddejjin minn transizzjoni momenti ta' transizzjoni diffiċli dak li qed jiġri fil-Kosta tal-Lavorja se jibgħat eh, sinjal ċar lil li daw kolla li huma favur id-demokrazija fil-kontinent Afrikan u anki dawk li qegħdin jaħdmu kontrija. dak li tagħmel l-Unjoni Ewropea u din il-kriżi hija importanti ħafna jekk aħna namlu dak li suppost namlu, aħna se il-pozizjoni tagħna se tissaħħaħ jekk aħna ser nexxinna ngħinuhom biex jgħaddu minn dan il-perjodu ta' tranzizzjoni kif imess u mingħajr violenza. Grazzi. Tora ta' paru. Grazzi tassew. Kellimma fissem il-gruppi politiċi, issa, s-surpreta 10 minuti. Grazzi. Grazzi, Signora President, jiena kont il-Kosta lavori lavorju biex imexxi din il-missjoni tal-Unjoni Ewropea u nixtieq nibda billi nitkellem dwar il-kuraġġ u l-impenn tal-osservaturi li ġew minn 26 pajjiż. Kienu iktar minn 120 osservatur li kienu hemmhekk u li għamlu xogħol eċċellenti u li raw li ċ-ċittadini tal-Kosta tal-Lavorju li kienu qed jgħidu aħna ċpajna, ċpajna, dak għalunna kemm il-darba u għalunna l-elezzjonijiet kienu meqjusa bħala il-tmim ta' krizi u eh, il-sur Bagbo eh, illi marriċ iċedi il-poter u li għamel da kollu li seta biex il-krizi ma tispiċċax u eh, eh, ġabbar madwaru kon eh, madwaru li ibaxxi rasu għalih u li ma, rikonoxiex il ir-rebħa ta' Issa xċara hemm kriżi iktar komplikata u bilanċ li kien diġà ħafna fraġli issa huwa meddet minn min konflitt. Jiena naħseb li huwa diffiċli ħafna illi nevitaw konflitt hemmhekk bizzejiet li naraw xġara uh, waqt il-votazzjoni fl-ewwel u t-tieni rounds u hemmhekk qegħdin naraw li hemm sitwazzjoni delikata ħafna. Ma nistax nagħlaq qabel ma ngħid li jiena apprezzajt ħafna id-determinazzjoni tar rappreżentantu li l-impenn tagħha favur il-ħidma fuq dan id-dossier imma għandi mistoqsija li xrajti li l-Konsil qal li se jkun hemm eh, se jittieħdu xi miżuri eh, imma tistaw tajdunna meta dawn il-miżuri restrittivi se jiġu adottati, grazzi. Ευχαριστώ kirje Prada, Tora, kmeru εκ soċjalista. Grazzi. Mena għal 3 minuti għal fissim is soċjalisti is senjora Veronique de Kaiser. Grazzi, Signora President. Irrit niftaħ il-kollega tijaj u tim tijaj għaxol eccellenti li għamlu. Imma anki li l-Kati Ashton rappresentantu li għad determinazzjoni u l-impen taħħa li eh, ħadmet flimkien mal-komunità internazjonali fil-segwitu ta' dawn l-elezzjonijiet. Aħna eh, użajna din il-missjoni u wissa il-fatti li fl-aħħar mill-aħħar qed isir dan is-segwitu daqshekk malar u daqshekk qawwi wara eh, tentattiv eh, ta' tbabbis fil elezzjonijiet din hija xi ħaġa li tqawwilna qalbna u nittamaw illi dan ikun jista' isseħħ ukoll anke f'kuntesti oħrajn f'każ ta' bżonn. Issa nixtieq ngħid ukoll għaliex eh, smajna ħafna dwar dan li Watara ma kienx il-kandidat tal-Europa ja l-komunità internazzjonali kollha li ħadmet l-Unjoni Afrikana, il-ġnus Mauda, l-Europa, kulħadd tkellem bleħen wieħed u din hija xi ħaġa eċċellenti. Issa, il-kwistjoni tal-Sur Watara li jrid l-nis eh, joħorġu fit-toru din hija naħseb xi ħaġa li tinkwetana naqra iktar għaliex jiena ma narax kif jista' jkun hemm soluzzjoni paċifika jekk nistgħu joħorġu fit-torro fil-kuntest li jeżisti. Issa nixtieq immur lura għal dokument eh, li qed jinħadem qed jiġi mfassal fl-ACP u diġà diskutejnieh sa xasa u jgħid li hemm sfida kbira għal demokrazija. U f'dan id-dokument hemm ħafna affarijiet legali imma hemm tliet paġni dedikati lil għal sim tal-seta meta wieħed mill-partiti jipprova jieħu eh, il- is-seta b'mod illeġittimu dan eh, jagħti istruzzjonijiet dwar x'għandu jsir sabiex ma jkunx hemm eh, ma jxerriġ dem. Issa la darba eh, kunu nafu minn rebaħu minn tilef, un bat ikun hemm sim tal-seta u permezz ta' dan inkunu nistaw nevitaw li jinxterret id-dem Eh, dan huwa eh, dokument kostruttiv ħafna li urini li il-kultura eh, politika afrikana li forsi ma tifimx f'xini demokrazija imma taf x'inhu ma negozjati. Grazzi tassew. Gruppi liberali il-sinjora sanesa minu ta' nofs. Grazzi tassew. Il-min qed jappoġġa wataħa kienu edin eh, jirvillaw fil- eh, post ta' fejn hemm il-medi ta' xandir u din tħassibna. L-ewwel responsabilità tagħna hija li nappellaw għal kalma għal dialogu ma fl l-aħħar dan fidejn il-mexxejja minn ħireġ minn President u minn diħel bħala President biex jevita li jkun hemm dil violenza f'pajjiż li diġà batit wisq Dan huwa l-ewwel messaġġ. Sini ħaġa mill nett, il-komunità internazzjonali l-Ewropa wkoll imma ovvjament l-Unjoni Afrikana tkellmu bleħen wieħed u l-komunità internazzjonali immobilizzaw biex naraw il-riżultat tal-vot ħam ġiġi rispettat u rridu nsaħħu sanzjonijiet sabiex dawn jiġu imposti. Eh, wataħa irrid eh, issa jaħdem għal biex jirġa jaqqat il-firda li jem bejn nisu. U aħna irridu marridux naqtaw isna qabel eh, is-sitwazzjoni titranġa. Sinjera xtin grazzi ta' sew tal-li resaq dan il-messaġġ hawnhekk illum. Grazzi ta' sew, Sinjora Desanes, Sinjora Duran, minuta u nofs fisem il-ħodor. Grazzi, Sinjora President bħal ma għallu kelli ma qabli nishti u kol nisħaq fuq kemm misterja e situazzjoni illum. Krizi politika kbira imma mis-sogru ta' konflitt fis-sijat li ġejjin u għalhekk jiena mfaħar il-pożizzjoni unanima li l-komunità internazzjonali adottat biex Apparti li niftu triq demokrazija rridu nabtu appoċ għal Kodivar u nbatu is-sinjal illi wieħed jista kollu setta ikun, ikun fil-poter imma jkollu gvern demokratiku. Għaliex Inkwatem kustjoni ta' pajizi ġirien, għrem elezzjonijiet emmek u koll. Fejn għandek kustjoni ta' president ġdijt li għetiħu post president li hemm bħalissa tista' um. Il-Kodivuar vera batew bizzejiet imma wkoll għandu jaqdir bħala rwol u eżempju li l-oħrajn, pereżempju ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo fih jkun hemm elezzjonijiet is-sena d-dieħla. Minar preġudizzi u riżultati u importanti il-preċipju ta' il-bidla fil-persuni li jitlu fil-poter hija appoġġata mill-komunità internazzjonali. U aħna nixtiequ immorru kontra kull min jishti jgħajem xi rawishta u xerret eh, id-dem. Aħna nirridu nżommu pressjoni nilqaw l forzi tiegħek, Sinjur Ashton, dan ir-rigward. Grazzi ħafna jissur waro fissem il-Gwin ġiel minuta u nofs. Aħna rridu nirġixxu għal din il-kriżi fil-Kod d'Ivar bħalissa u id-deċiżjoni li ħadet il-qorti istituzzjonali qalet ħabret li dawn kienu r-riżultati u ħabret dan mod uffiċjali. E, ma dan huwa kontannat mill-Unjoni Ewropea, l-Ġus Maquda, l-Unjoni tal-Afrika e, u dal-waqt il-Parlament Ewropew dawn kollha titolbu li jkun hemm rispett ta' tabbir uffiċjali tal-elezzjonijiet. U qed titlob biex il-President ġiet ir-Repubblika jitla fil-kariga tiegħu. Ħala u li kun hemm kommissjoni indipendenti elettorali tiġi konoxxuta. Dan ġinġit fil-fatt eh, approvata mill ġusma Iktar gruppi politiċi fih dan il-Parlament Ewropew esprimew fil-relazzjoni konġunta ftejn tagħhom fuq dawn il-punti essenzjali. U dawn talbu li nilimitaw iktar violenza u konflitt li jista' jwassal għal gwerra ċivili li tista' tkun diżastru ekonomiku, soċjali u uman. U wkoll li nibitawh kemm jista' jkun. Grazzi tassew u sur oħahu l-kelim li mis, is-sur Jakolino, zewġ minuti. Grazie, Sur President, Sinjura Ashton, demokrazija u valur li għet ma jistax negozja. E kif ma jistax wieħed negozja riżultati marbuta mal-konsens tal-poplu. Parteċipazzjoni, rappreżentatività, sovranità popolari din hija kejl ta' sistema demokratika matura. Dak li qed jistri fil-Kosta tal-Ivorju fejn da ħafna kellima tkellmu dwaru, wassal ħsara fil-proċess elettorali li suppost diġan tem. L-għażla tal-poplu kienet ċara u għed ma jistax imur kontrija. U il għatma kienx hemm intervent, intervenzjoni mill-kap ta' stat antik mill-brotara l-ġdid. Dan mhux aċċettabbli għal parlament Ewropew kif mhux aċċettabbli għal dawk kollha li jimnu fil-ġustizzja. Il-Kunsil Konstituzzjonali, il-Komitat Konstituzzjonali għal illi li għaddej il-rappresentant tal-Kosta tal-Livorju mhuwiex jgħat floku u issa ħati wasab situazzjoni fejn il-pajis se jkun governabbli. Ma jistax nippermettu il-vot popolari jiġi melub minn dawn it-tip ta' persuni li qed l poter tagħhom. Aħna rridu li iċ-ċittadini jkunu jistgħu jażlu mod ħieles u jkunu jażlu biex jkunu gvernati bi persuni li huma għażlu. Iġnus maquda u kol eh, din jimxu mill-qrib ma' dan il-proċess u nittamaw dan il-kriżi ta' torment tista' tintem malajr kemm jista' jkun u Aħna naqblu ħafna mal-Senjur Ashton u għanda kull fiduċa fiha fil taħħa tagħha sabiex eh, komunità internazzjonali kun tista titkellem mod autorevoli. Grazzi, żewġ minuti u nofs sur Arif, Signor President, rappresentant Oli. L-azzjonijiet diġa d milom saru fil-Kod d'Ivoire milux it toleraw il-reġim tal-President Antik. Imma dawn id-dewmin eċessiv ta' posponiment tal-elezzjonijiet wassal għal ħafna tħassib aħna konna qegħdin nitamaw l-ispirtu demokrazija kien jasser tirna xilatejx f'pajis f'pajjiż li bata wis, speċjalment għal dak li huma livwari te, ġifieri li inti tkun mill-kosta tal-Livorju. Il-kollegi tiegħi issa qegħdin jieħdu azzjoni jien u għanna nfahru il wol eh, taqdi il-rappresentant tal-Unjoni Ewropea. L-elezzjonijiet eh, mxew mod kalm u konna t-nitama rizultat kien ħajġi ċettat mill-partiti kollha, iżda il-rizultat qed jiġi miċħut mill-President li suppost ser jirtira. U issa rridu nippruvaw konvinċuh li dan qed ikun qed ixekkel qed ixekkel il-rida ta' ċittadini tiegħu. Ma jistax jibqa' jigranfa famal poter Da mhux dimur da mhux raġel li qed jiddefendi d-demokrazija u l-ħelsir fil-pajjiż tiegħu stess u elezzjonijiet fil-Kosta ta' livorju kellhom rwol importanti ħafna x'jaqdu u pala viċi president tal-ACP EU JPA jina nishti intenni dak li intqal kien xaxa fejn aħna nappoġġaw illi aħna ma napoġġawx illi din il-vot sal poplu ma jiġix meqjus. Il-vot tiegħu li u li jibqa fil-poter miex ħaġa li aħna ġidu naraw. Nixtiequ li s-sur għata jidħla bħala il-mexxej eh, kif ġie elett. L-Unjoni Ewropea għandi taqdi l-wol tagħha permezz tal-mezzi a dispożizzjoni tagħha biex turi eh, eh, sur Long Bagbo u l-reġim legali tiegħu illi jissa ma jistax jikompli għaddej kif u jtiġedi l-armi. Grazzi tassew, sew sur Rinaldi Nikola l-minuta. Anzi, sur Gorenz Charles l-minuta. Il-Kodivwar għanda tkun eh, ta' ispirazzjoni għad demokrazija għal pajjiżi ġirin. L-elezzjonijiet kienu xi ta' maturità politika kbira fil-bidu imma ħanas l komunità internazzjonali maħniex impressjonati minn wieħed li ma jistax jaċċetta telf. Is-sur babbo irrid jitlaq. Ma jistax. Jiprofa joqgħod jigram fa' mal-ftit dinjità li fadallu l-izzjonijiet u l-Unjoni Ewropea u l-Komunità Internazzjonali irraġiċiet kif suppost bi sanzjonijiet ukoll imma dawn għandhom xaffetwaw il-poplu ovvjament għax dawn imxew kif suppost dawn għandhom jolqtu biss il-bagbo u min jappoġġah. Sinjura Ashton, inti x'miżuri ser tieħu jekk is-sitwazzjoni tmur allar u jkun hemm teddidiet kontra ċittadini tal-Kosta tal-Livorju u e, persuni barranin li qegħdin jgħixu hemmhekk u l-ICOAS u l-Unjoni Afrikana għandhom bizzejet rizorsi biex jitrattaw dil problema Grazzi. Grazzi Sur Rinaldi l-minuta u nofs. Grazzi President, eżis kollegi, Sinjura rappresentantoli, situazzjoni fil-Kosta tal livorio u għed minn dawk il-provi fejn il-benchmarks fejn ma nistawx nfallu. Aħna ma nistawx nikonoxxu rebħa li smisruqa. Aħna ma jridu nitfaw l-ikbar, ma nistawx nitfaw pressjoni fuq iċ-ċittadini tal-Kosta tal-Livorju. tal kosta tal kosta tal livorju aħna ma nistawx nipermettu li euro wieħed mill 116 Ewropej irrid jispiċċa fidejn gvern illegali li qed imur kontra il-liġi demokratiċi l-iktar bażiċi. Il-Kosta tal-Livorju issa hija benchmark ukoll għall-Unjoni Afrikana illi qed tipprova telebab mod matur ħafna li 10-15 sena ilu ma kienix qed tagħmilha li dan huwa sinjal li dan unjoni ma jistax tiġi mentalizzat biex noqogħdu kienu dwar stereotipi bejn l-Afrika is-sewda u il-pajjiżi u kontinenti oħrajn. Aħna rridu qed nuru li dawn qed provaw jelbu din il-problema diffiċli. Aħna peress illi Jek aħna nħarsu lejn dak li għal ktib famus madu karumu li publika ktib importanti fejn jitkellem dwar li nistennew il-voti tal-annimali selvaġġi jitu dan il-ktib. U li din mandiġ tirrifletti il-destin tal-personi tal-kosta tal-vorju. Naddu għal-kaċ DI, il-Sinjura Bastesku, tixtieq titkellem grazzi l-elezzjonijiet fil-Kod d'Ivoire waslu għal situazzjoni li ma bħala fejn iż-żewġ kandidati għal elezzjoni presidenziali għalu li huma rebħu u li nej għandhom imexxu, però hemm president wieħed biss leġittimu sur watara u l-qawwiet kollha politiċi għandhom ħarsu il-deċiżjoni tal-poplu tal-Kosta tal-Ivorju. Mod partikolaristi peress li il-Komissarju ta' ġusma uda u um, kontitajiet oħrajn internazzjonali għarfu illi s-surwata huwa il-rebbieħ u kienem u koll uh, imma uh, l-osservaturi Ewropej ma laqsetaw jiwet u xolom sew kif suppost. Għalek għanna dawn ir-riżultati ta' konflitt issa ta' tensjoni wara l-elezzjonijiet issa minn riskju li l-gwerra ċivili tal-2002 terġa' um. Għalhekk eh, il-ksur wattar jrid jiddeċidi bejn il-demokrazija jew l izolament iżolament minn eh, nisu stess. Xaħatiħor ieħor le mela Senjura Ashton. Grazzi, jiena sentan fil-qosor, għaliex naħseb illi kull ma xtaq jingħad intqal mod tajjeb ħafna surpreda darboħra tgħassi tassew li l-ekottin tiegħek għal lubija tiegħek għax-xogħol tiegħek tul ir-razzjonijiet u jiena tassew nifraħlek tal-xogħol u sforzi tiegħek. Żewġ punti fil-qosor li jiena xtaqt inżid li jiena żammejt kuntatt ma' Ban Ki-moon li tkellem fil-bidu tal-kriżi u tkellimna dwar kemm kienet ehm, eh, mhux aċċettabbli s-sitwazzjoni u jiena wkoll kont qed naċċerta li rappresentanti tal-Unjoni Ewropea fuq il-post qed jieħdu ħsiebhom għandna pjani ta' kontingenza għal sigurtà tagħhom diġa fis-seħħ kif jiena intom naħseb sennejtu minn għandna wkoll. Rikordi sanzjonijiet jiena qed nistenna li l-lista ser tkun lesta minn hawn ftit jiem oħra biex nkun staw nimxu kemm se jkun malajr u nżommu l-pressjoni hemmhekk hemm iva il-periklu ta' violenza, periklu ta' ambigwità madwar dak li qed isir. Aħna rridu nkunu ċari u nunu sodi u ma nċedux u naħdmu flimkien mal-komunità internazzjonali biex nżommu pressjoni fuq eh, u nitfaw pressjoni fuq da fuq eh, situazzjoni biex ikonna soluzzjoni pozittiva. Jajpatit kikir. tassew. Jien għandi sitt mozzjoni ta' rezoluzzjonijiet u issa wasanna tmim ta' dibattitu. Għana se nkunu din nivitaw f'dan ir rapport għada.